Okay, good afternoon, um, everybody. Um, welcome to our uh, afternoon uh, meeting. Um, Nil-għakom għaddin il-laqa ta' wara nofsinar u li jistan nitkellmu dwar direttiva tal-apparat tar-radju nilqa li kap tal unita Sinjora Brigid Weidel tal dg Grow U dan huwa tiġi responsabbli minn dan il-fajl. u koll. Najt li hemm interess fil-follow-up tal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U dan jinkludi anki direttiva fuq il-tamir radio. Din hija tini sessjoni ta' skrutinju fuq din id-direttiva. L-ewwel waħda kienet f'Novembru tal-2016. <coughs> Kienem eh, anki dokument eh, taħt il-dokumenti tal-laqa illi, illi biex ifakkarna fil-istoria ta' dawn il- ta', dan ta din l-inizjativa. Nisimma minnant il-Komissjoni, grazzi ħafna l-għar l-ofsenari tajjeb, nirringrazzjakom tal-interess tagħkom illi huwa dejjem iktar importanti f'dan iż-żmien ta' digitalizzazzjoni kollox huwa marbut ma' din id-direttiva li importanti ħafna biex biex inwettqu il-suq intern digitali. <clears throat> Għanna punti ta' interess partikolari. U se natikom xie informazzjoni ġenerali. Wara sitt xhur l-applikabilità sħiħa ta' direttiva tafu li kien hemm periodu ta' transizjoni ta' sena illi waqtu l-operaturi u l-produtturi kellhom il-permess jużaw direttiva il-qadima <clears throat> kif preferaw ħafna issa jenna xi sitt xur ħames illi hija applikabbli bisħieħ id-direttiva ġdida. Fuq it-traspożizzjoni l-istatus huwa tajjeb kien hemm xi stati membri li kienu daqsxejn tard fit-traspożizzjoni u kellna nnidu l-ewwel pass tal-proċeduri ta' ksur u hemm membru wieħed biss illi għadu ma rispettax u aħna għanna stampa ċara ta' dak li sar sissa. Allora, dina hija ħaġa li qed taħdem tajjeb ħafna. Ħaġa eh, oħra importanti hija li aħna nejnu l-operaturi kollha interessati fl-applikabilità fl ta' direttiva ġdida, <clears throat> eh, mod speċjali l-operaturi ekonomiċi, ma' unek sar ħafna xogħol fil-kooperazzjoni mal-gruppi hemm il-grupp tikam u anki grupp ta' ħidma u anki l-autoritajiet tal-istati membri li huma responsabbli bl-implementazzjoni ta' direttiva u anki l-industrija kenna rappresentanti tal-korpi ta' standardizzazzjoni li huma importanti u anki rappresentanti tal-autoritajiet. Allora, wara li ġiet adottata d direttiva aħna organizzajna workshop speċifiku fuq it-transizjoni f'Novembru tal-14 kien hemm xi kwistjonijiet illi kienu relatati ma' transizjoni mir reġim qadim għal ġdid kien hemm anki dokument ta' Q&A illi ġi publikat fil-website tagħna. U fl-istess ħin anki bdejna naħdmu fuq ir-reviżjoni tal-gwida fuq il-direttiva ta' Tamir Radio u din il-gwida kienet ġa teżisti fuq direttiva l-antika, però kellha bżonn tiġi aġġornata biex tinkludi il-bidliet li saru. u dana kien pjuttost proċess importanti u ġew involuti li partit interessati kollha. U issa wasalna biex nippubblikaw versjoni e pubblikajna versjoni aħarija f'Mejju li għadda. <clears throat> Unbat hemm l-artikolu 10-10 tad-direttiva tad-direttiva hemm obbligu illi natu informazzjoni fuq il-packaging jekk hemm limitazzjonijiet għall-użu ta' dan it-tamir. F'ċerti stati ma nistawx nużaw eh, eh, eh, U f'dan l-artikolu 10-10 tajna l-possibilità <coughs> illi noħorġu format komuni kif aħna nistaw niprezentaw din l-informazzjoni ta' twissija. U kienem ħafna fuq, kienem ħafna attenzjoni fuq l-implementazzjoni tagħha u kellna anki kuntatti mal partiti interessati u fl-aħħar baġi ġiet adottata fl-20 ta' Lulju u u dinat li faċilita anke l-applikazzjoni ta' direttiva. Umbat ħaġa eh, biex tħares l-qoddim lejn futur, paressa qegħdin nirċevu rapporti minnaħat tal-Istati membri fuq l-implementazzjoni u l-applikazzjoni ta' direttiva mod partikolari l-attivitajiet ta' sorveljanza ta' suq. U din informazzjoni tejna nimplementaw l-artikolu 5 ta' direttivi, forsi tiftakru intkom illi wieħed mis-suġġetti li diskutajna ħafna fuq il-ħtiġijiet ta' reġistrazzjoni. Jekk aħna għandna sensazzjoni li hemm xi parti tal-tamir jew partijiet tal-tamir mumiex konformi, nistaw ninkludu obbligu biex ikollna dokumentazzjoni għal dan it-tip ta' tamir u li liġi reġistrat. U mi rapporti jider u koll li għadha xejn prematur, mannix informazzjoni konkreta mill-Istati membri fuq kategorija partikolari fuq lebda partikoli partikolari toħroġ problemi li nistennew sakemm id-direttiva tiġi użata iktar. U anki s <clears throat> sena id dihla sa nippreżentaw lil parlament fir l-ewwel rapport fuq l-implementazzjoni. Mela s-sena di għal wieħed mill-argumenti li kienu diffiċli fil-proċess ta' transizjoni u u implementazzjoni, ċoħe e disponibilità ta' standards armonizzati. Dan dinja direttiva ta' approċ ġdid l-standards mumiex obbligatori, umma volontari, però huma strumenti importanti għall industria u tiffaċilita lilhom il-fat li jistaw juru li umma e, e konformi. L-standards jiġu sviluppati mill-korpi ta' standardizzazzjoni għabbażi ta' talba ta' standardizzazzjoni minnaħat tal-Kommissjoni. U din it-talba ta' standardizzazzjoni ġiet adottati f'Awissu tal-2015. U titlob lil dawn il-korpi illi jiproduċu dawn l-istandard sa' marzu tal-2016. Sfortunatament però aħna irnexxin eh, eh, sirna nafu illi kienem numru limitat ta' standards disponibli f'Marzu. Allora kienem xi dewmin minn dawn l-autoritajiet ta' standardizzazzjoni <clears throat> fil-produzzjoni ta' dawn l-standards. Il-Kummissjoni allura mbagħad bdiet titkellem ma' dawn l-autoritajiet biex tara kif jistgħu jaġru da' xejn u aħna teddidnijom anki li sen implementaw li sen adottaw mizuri transitori, provizori biex nizguraw illi il-maġġoranza tal-standards ikunu disponibli meta id-direttiva eh, tiġi eh, implementata bisħieħu fl-aħħar tal-periodu ta' din tranzizjoni. U dawn l-isforzi u rew illi Eh, qabel it-tarf tal-periodu transizjonali kena 134 standards pratikament dana kien ifisser xi 90% tal-standards li kienu lesti għall-implementazzjoni tad-direttiva. U kifat dana kien grazzi għal sforz konġunt li ħadna fl-imkien mal-autoritajiet ta' standardizzazzjoni kena namlu nużaw xi metodi mhux ortodossi id-deċidejna republikaw xi mill-standards eh, odma li ma kienu tajbin biżejjed u nagħtu xi ftit eh, gwida fuq kif nistgħu napplikawhom. Però nistgħu ngħidu li ġeneralment is-sitwazzjoni <coughs> hija soddisfaċenti u m'għandniex lanqas il-menti mill mill-industrija u għal daqstant fuq id-disponibilità tal-istandard nistgħu ngħidu li d-direttiva mixja tajjeb. U issa sen għaddi għal punt tal-atti delegati li ma previsti skont id-direttiva. U jina diġa għamilt referenza għal wahda minnum il reġistrazzjoni e, il reġistrazzjoni Din għadu prematur kifat għalissa allora et nistennew li kuna għandha xejn informazzjoni, pero diġa aħna bdejna il-ħidma fuq il-att delegat tal-artiklu 3.3.a. Dana jirrigwarda Software Defense Radio. Pratikament, huwa empowerment tal-Kommissjoni biex nizguraw illi il-tamir oriġinali ikollu ċerti parametri biex jirrispetta direttiva ta' tamir radio ma jġiġ mibdul iktar tard b'xi upload ta' xi software u bekk kumbat isir non konformi ma' direttiva. Dana u importanti ħafna anki fil-kontest tal su u għal raġunijiet ovvi u hawnhekk kumbat aħna waqafna grupp ta' esperti biex jiejna, biex jgħin il-Komissjoni fil-dizin ta' dawn l-atti dedika delegati u biex nidentifikaw it-tip ta' tamir illi u importanti u se jkollna noħorġu bxi eh, eh, ħtiġijiet rilevanti. Dan il-grupp ta' esperti u ma' skont regoli ta' trasparenza trasparenza, kien hemm eh, sejħa pubblika għal partecipazzjoni kienet dinja talba mid-9 ta' Deċembru tal-2016 sa 15 ta' Jannar tal-2017 u l-grupp mbagħad eh, il-membri ta' dan il-grupp ġi selezzjonat u, u ġi muqqaf fl-Lulju tal-2017 il-grupp u diġa intaqa għal darba fit-2 ta' Ottubru ta' din is-sena. <coughs> Il-timeline tal-grupp se jintaqa ħames jew sitt darbit u f'dan il-perjodu se nibdew niddiżinjaw il-atti delegati dan huwa l-ambitu tal-att u anki l-ħtiġijiet biex ninformakom ir-regoli l-oħra kollha ta' kif il-Kommissjoni tipprepara leġislazzjoni se jiġu applikati, se nagħmlu anki evalwazzjoni tal-impatt <clears throat> f'dan l-att għax għandu importanza ekonomika suffiċenti u se jkun hemm anki konsultazzjoni pubblika fejn il-partit kollha interessati illi ma kienux rappresentati fil-grupp ta' esperti jistaw jagħtu anki l-input tagħhom u dan il-timeline għandu jati xi riżultati sar tmim tal-2018 u rridu naraw għadu xaħġa xirqa bħala skadenza jew nkella nistawx nipposponu għaw. Dan iwassani għall-aħar punt ta' interess għal din il-komitat. Kif intkom tafu il direttiva ti prevedi il-possibilità e, e, e fuq l-interkonnessjoni ta' tamir u l-accessori u il-Kommissjoni mxiet fuq l-esperienza pozitiva li kena precedentement bil-ftejn volontarju mal- uh, produtturi tal-mobiles kien hemm illi wassal għal riżultat illi fi prinċipju il design fil-mija tal-mobiles fuq ix-xuq jistaw jiġu ċarġati bl-istess ċarġer u dan ġi aġġornat imħabba eh, eh, ħtiġijiet tekniċi u l-Komissjoni ħadmet fl-imkien mal- produtturi tal-mobile phones biex joħorġu b'memorandum ġdid illi jikkorrispondi għal l-istennija tal-leġislatur. U għadna kif irċevejna proposta u sen evalwawa. U rridu naraw jek hix soddisfaċenti u mbagħad naraw x'se jkunu il-passi li miss. Grazie ħafna tajt President ta' din il-kwistjoni, Signora Widel. Issa nishtiq niftaħ diskussjoni għal membri ma nix rapporter tal-SND nistaw nibdew bi shadows naħa tal-EPP Ferħajen Grazie tal-prezentazzjoni. Jena nishti namel komment kritika l-għan huwa illi nkunu nistaw nilħu l-standards biex nkunu nistaw nirrispettawhom fil-ħin. Madam Maġarax. ma ġarax. Anki fil-periodu transitorju tal-direttiva ma kienux disponibli ċerti parametri. Allora dana wassal għal distorsjoniet fuq il-suq u fuq dak għandu xaqsam mal-intraprizi kien hemm sitwazzjoni fejn oħrajn eh, kellhom jimplementaħ, però ma kellhomx l-informazzjonijiet. Allora fil-futur għandna bżonn ta' proċedura illi tirrispetti il-kalendarju biex ikollna biżejjed ħin biex naħdmu fuq il-linji gwida. U ma tkelli mistoqsija. Umbat eh, nishtiq nistaqsi fuq l-istampa internazjonali. Hemm possibilità li jkun hemm informazzjoni dettaljata biex nintegraw il-marki tal-IC dan jiġri fl-Istati Uniti, ma nistaw, nistaw anki nortu fuq l-istess ideja hawnhekk, il-Kummissjoni ipprevetiet dawn l-iżviluppi biex inkunu nistgħu nadattaw internazzjonalment il-produtturi kollha kollha e, Ewropej. Giulia Reda, grazzi dina hija diskussjoni li tkompli wara l-sessjoni ta' strutinju li għamilna s-sena li għaddit u jina konta eh, ġejt maħtura responsabli għal dan u jina peress li kelli ħafna x'namel jina l-ewwel nixtieq nagħmel mistoqsijiet fuq il-atti delegati fuq software and radio u għak tippermetti mbagħad nixtieq nerġa' nitkellem fuq il-kwistjoni tal-charger universali biex, eh, biex nkun nista' nitkellem b'mod iktar kompat. E, aħna s-sena li għaddit diġà isħaqna fuq il-fatt li fil-ħolqien ta' dan l-att il-Parlament rrit li ma jkunx hemm interferenza bejn tamir radio. Ferro fl-istess ħin ma rridix noħolqu xkien laqas ta' sikurtà u lanqas eh, xkien għal wifi ta' komunità. U dana eh, fl-istrateġija ta' cyber security eh, għadni iktar minn darba u din il-prassi <clears throat> misħuqa. U f'reċenti fottu blu kienem anki eh, flot ta' sikurezza fil-protokoll u meta nimplementaw id-direttiva bil għat delegat u importanti li man waqfux il-persuni mill-li ikollom dawn il-difetti ta' sikurta fuq il-router uh, illi iwaqfuhom anke jekk huma previsti li jkun hemm xi aġġornamenti, xi updates. U importanti u koll illi l-att delegat jikun skont jirrispetta il-miri per eżempju tal- eh, l-inizjativa tal-Unjoni Ewropea li permetti l-komunitajiet li installaw routers. U għal din raġuni eh, s-sena li għaddit aħna għadna li huwa importanti li konna esperti tekniċi fuq l-implementazzjoni ta' dan l-att delegati fil-community wifi li jistaw jikomunikaw li għanna reprezentanti u kif anki fl-itra li batna fis sajf il-periodu ta' applikazzjoni kif inti ġat kien qasir ħafna u kien anki waqt il-vakanzi tal-miliet. U allora dana waħdu kienet u koll xkiel għal ċerti gruppi u esperti. Però anki rajna minn grupp illi fil-fat applika il-Software Foundation Europe illi eh, huma e, applikaw però ma ġewx aċċettati li jieħdu sem. U meta tkellimna fl-aħħar sessjoni ta' skrutinju leġislativa aħna konna eh, għalunna li dawn l-assoċjazzjoniet se jkunu parti mill-grupp ta' esperti. U allora id-dispieċina li kwalunkwe assoċjazzjoni li xtaqet tkun parti minn dan il-grupp eh, ġiet rifjutata. U meta wieħed jikonsidra li dana ġi dan il-grupp ġi fissat f'Lulju siċur wara li intalqet il kompetizjoni kienet opportunità eh, li nirsolvu xi problemi li kien hemm l applikazzjonijiet u forsi li nkunu anki daqsxejn iktar flessibbli biex nippermettu li dawk il-gruppi ta' soċjetà ċivili li kienu eh, tilfu l-iskadenza li jkunu jistaw japplikaw u din il-fondazzjoni għalulom illi ma kienieċ assoċjazzjoni eh, ta' organizzazzjonijiet nazzjonali, però dana ma kienx ċar għall-applikanti eh, meta setaw u setaw anki segbu soluzzjoni u mhuwiex ġustifikat bħala sustanza ma nistawx aħna nifmu għaliex um, ma jistawx jiġu konsiderati esperti għax mandomx membri nazjonali. Allora nishtiq inkun naf jekk din il-fondazzjoni jew applikanti oħrajn ġewx informati fuq kif jistaw jipparteċipaw kienx hemm possibilitajiet oħrajn u għaliex ma kienx hemm sforzi biex niżguraw illi huma jiġu inklużi. U peress illi issa mhumiex parti mill-grupp ta' esperti il-Kummissjoni kif tixtieq Eh, tiżgura illi il-network eh, tal-komunitajiet eh, ikollom l-informazzjoni li għandhom bżonn. Jekk risposta hija li jridu jagħmlu ċertifikazzjoni ta' software nista' ngħid li din mhijiex alternativa tajba għax jiddependu minn device po speċjali. U allura nħoss illi eh, u importanti li l delegati ma jamilx, ma jkunx wisa bizzejiet u ma jinkludix eh, tamir tal-konsumatur fejn u importanti li l utenti kun jista jistalla software. Għaxen kolla sin kunu għedin imminaw l-għaniet eh, inizjativi oħrajn pal cyber security u l-Wi-Fi tal-Unjoni Ewropea nħalli għek, un bat meta għara niddiskutu l-pont nistaw nerġaw niġu lura għal chargers universali. Tista tamlu mindu fih, għax il komissjon diġa għalet u nkunu nafu mbagħad kemm għanna ħin. <clears throat> Iva, lesta li nagħmilha din. Xi kollegi jiftakru fl-2014 adottajna din id-direttiva. Rapporter kien mill-SND u qabel votazzjoni fuq din id-direttiva jgħalet li il-common charger kien importanti għall konsumaturi jista' jgħin eh, il-ħela bi 15 miljon tonnellata fis-sena u l-Kummissjoni kienet ċara li dawn il chargers tal-ċellulari kellhom ikunu interoperabilabbli. Issemmi kol micro SD connection ukoll. Jekk issa nisma li m'hemmx problemi, jien għandi telefon Amerikan hawnhekk x'aktar xemm oħrajn ta' kollegi oħrajn li qegħdin jużaw minnhom li ma joffrux sistema interoperabbli u ma nafx. Jekk dak iż-żmien li l-Parlament adotta din id-direttiva aħna ħsibna li konna qegħdin nivvotaw dwaru kien li il-telefons kollha jkunu mamra b'micro USB port jew xi ħaġa simili b'mod li jużaw l-istess charger u mhux qed nifhem anke jekk nikkonsidraw li dan kellu jkun obbligatorju sal-2016 għalfejn il-Kummissjoni għadha qed tgħid li inizjattivi volontarji se jsolvu l-problema sissa ma jidhirx ħadem dan u allura nixtieq nisma' jekk il-Kummissjoni għandix informazzjoni dwar eh, tnaqqis fil-ħela li waslet għalih direttiva u fiex ninsabu bil-ħidma fuq l-għad delegati jew xandu jiġri biex nikkonkludu li azzjonu volontarja mill-industrija mhux se tkun biżejjed u l-Kummissjoni għandha tagħmel tagħha u dawn l-affarijiet tagħmelhom obbligatorji. Grazzi ħafna Ġulja żewġ kelliem oħra. Nagħdi l-ewwel kelliema Aħna hawnhekk konna iva, dak eh, minna li konna hemmhekk snin ilu għadna hawnhekk issa u għadna mingħajr interoperabilità, però x'inhu l-mistoqsija għall-Kummissjoni x'se nagħmlu b'din il-weda bris iċ-ċittadini hemm l-elezzjoni fl-2019 in-nies tennewwa qabel din wednijilhom nixtieq li intuhom xi ħaġa li tkun ta' benefiċċju. Thank you and then uh, Mr. Selimovic please. Thank you very much. Il-kellim li jmiss fuq l-istess ħaġa. Jiena smajt li l kommissjoni qed taħdem fuq għadin, Però eh, il riżultat meta se jasal u li ma tipi speċifiċi ta' tammir se jkollhom ikunu konformi. Importanti li nkunu nafu għadin. Grazzi ħafna. Signora Weidel, tista' twieġeb. Grazzi. Mela, mistoqsija wara l-oħra, l-ewwel net, id-disponibilità tal-istandards u l-importanza tal-SMEs. Aħna naqblu bisħieħ. Il-Kummissjoni direttiva ħaġa li tallimna minna. U aħna ħdimna ħafna wara dik is-sitwazzjoni biex intejbu is-sitwazzjoni u l-kooperazzjoni mal-entitajiet ta' standardizza biex niżgraw l standards ikunu disponibbli f'waqthom kien hemm pjantazzjoni maqbul bejn il-Kummissjoni u l-entitajiet ta' standardizzar fejn aħna ħsibna f'diversi ħidmiet li jistgħu jinkludu wkoll kooperazzjoni aktar mill-qrib bej il-Kummissjoni u daw l-entitajiet fil-fażi ta' żviluppar tal-istandards. ċerti problemi li jistgħu waslu għal dewmien fil-pubblikazzjoni tal-istandards dawn jistgħu jiġu inklużi fi stadju aktar bikri. Għanna wkoll koll kol ħafna dialogi bejn il-kontroparti relevanti f'dawn l-entitajiet ta' standardizzar bħalissa għandna tlet direttivi oħrajn intermarket li se jkunu applikabbli tal-waqt ukoll fejn aħna intensifikajna l-kuntatti tagħna u ħdimna ħafna ma' dawn l-entitajiet, rajna l-listi tal-standards biex niżguraw li dawn ikunu għandna sad-data ta' applikabilità tad direttiva. Inserħilkom raskom jiġifieri li qegħdin naħdmu ħafna b'mod li ma jkollniex każijiet oħrajn bħal dawn fil-ġejjin ukoll. L-tikketjar elettroniku din hija talba frekwenti wkoll. Fid-direttiva tar radio equipment m'hemmx din il-possibilità li ikonna tikketjar elettroniku, aħna din isnija minn perspettiva aktar orizzontali fil-Kommissjoni fil-kuntest ta' titjib ta' sorveljanza tas suq ukoll u kif nistgħu nużaw dejjem aktar lodda digitali biex niffaċilitaw il-ħajja tal-manifattur. Naħsbu li soluzzjonijiet eh, aktar orizzontali, soluzzjoni tal bċejjeċ kollha tal leġizlazzjoni jistgħu jagħmlu aktar sens għaliex realtà diki it-tammir ma jkunx kopert biss minn direttiva waħda. Jiġifieri jekk se nippermettu taħt Radio Equipment Directive jaf ikollok leġiżlazzjoni oħra li tkun applikabbli li ma tippermettijiex din, jiġifieri għandna bżonn approċċ aktar orizzontali din iridu nqisu wkoll fid-dawl ta' sorveljanza tas-suq u aktar possibilità għal produtturi biex ikunu konformi viżavi il-mezzi diġitali dwar il-grupp ta' esperti kifed e, sejħa ġiet ippubblikata bejn id-9 ta' Diċembru sal-5 ta' Jannar aktar minn erba' ġimgħat ġifieri naħseb perjodu pjuttost twil. Irridu nifhmu wkoll li kien hemm kuntatti minn qabel, jiġifieri n-nies suppost kellhom ikunu jafu li s-sejħa ħadd ippubblikata l-Kummissjoni ma tistax tinfluwenza min volontirja biex ikun parti mill-grupp. Ma tantx hemm rappreżentanti tal-konsumaturi, veru, hija ħasra forsi, però ma dan ma jfissirx li l-opinjonijiet ta' dawn l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi mhux se jiġu mitqiesa Imbagħad inti saqsejt x'inhu l-mandat ta' dawn l-atti. Aħna ħsieb tagħna mhuwiex li nipprevjenu l-uploading ta' software li jista' ikun ta' ġid jew ma jkunx ta' ħsara. Lan tagħna huwa li niżguraw li software dannuż li jista' jibdel il-parametri oriġinali tat-tammir ma jkunux uploadjati. Però ma rridux ninterferixxu wis jew noħon u possibilitajiet għal software li m'għandux effetti dannużi. U konxi aħna dwar dawn l-affarijiet ukoll anke tat-tiswijiet xi ħaġa li insibuha fil-premessi kif semmejt inti wkoll. Imbagħad niżguraw li dan ikun rifless tajjeb eh, f'dan l-att. Dwar il-possibilità ta' parteċipazzjoni jiena semmejt li dan l-att huwa mħejji konformita mal-Better Regulation Guidelines se jkun hemm studju tampat imbagħad konsultazzjoni pubblika ta' erba xhur fejn kulħadd jista' isemma leħnu. U ovvjament fi kwalunkwe żmien lesti nilqgħu kontribuzzjonijiet minn gruppi ta' partijiet interessati. Il-mistoqsija kienet għalfejn l-applikazzjoni tal-Free Software Foundation ma ġietx mel qwa Ma kienx tikkorrispondi għal rekwiżiti tas-sejħa tgħid il-Kummissjoni rridu kunu trasparenti, ir-rekwiżiti kienu pubblikati fis-sejħa, kienu ċari hemmhekk. Huwa diffiċli għalina eh, jekk mhux impossibbli wara li man imma nqisux is-sejħa kwistjoni ta' trasparenza u oġġettività kif aħna nikkomponu dawn il-gruppi ta' esperti. Ma stajniex hawnhekk naddu ilhom. Iġifiri, ir-raġuni li ma dejn kien il-fatt li ma kellhomx organizzazzjoni ta' membri nazzjonali The, reason why I'm raising this question... Eh, sempliciment kien hemm perjodu qasir eh, matul iż-żmien tal-milliet u mbagħad ma ġara xejn għal sitt xhur qabel ma ġi kompost il-grupp kellu jkun possibbli li nsolvu r-rekwiżiti formali li kien hemm irridu niżguraw li dawn it-tip ta' organizzazzjonijiet li għandhom riżorsi limitati jekk japplikaw għal grupp tal-esperti jkollhom opportunità xierqa li jiġu mitqisa mbagħad ikun possibbli li wieħed forsi ċemplilhom jgħidilhom x'għamlu ħażin b'mod li jirranġaw kollox qabel id-deadline. Sabin inti wkoll x'taq titkellem. Iva. U dwar it-tħejjija tal-standards. Mhux biżejjed li jkun hemm standards disponibbli fid-data ta' implementazzjoni irridu jkunu disponibbli fil-perjodu ta' tranzizzjoni wkoll għal skopijiet ta' adattament jekk ma jkollok standards ta' tranzizzjoni allura d-dewmien li dan ifisser huwa assolutament inaċċettabbli u wassal għal distorsjoni fis-suq ukoll. Għal darboħra fuq is-sejħa aħna ippubblikajna r-rekwiżiti biex wieħed ikun parti mill-grupp ta' esperti. Imbagħad kulħadd jista' japplika u wara fit-tmiem il-fażi ta' applikazzjoni hemm fażi ta' verifika li matula irridu nivverifikaw dawk il-kandidati li japplikaw u niżguraw jekk kienux konformi mar-rekwiżiti. Huwa daqsxejn diffiċli u forsi nkun għadin favorixxu wkoll kieku jekk ikollok applikant, jekk inti ħadd tispjega lil wieħed x'għamel ħażin, qed tagħmelha ma kollha, din hija ħaġa trasparenti li nagħmlu aħna napplikawha f'ċerti f'ħafna każijiet. Nifhem li mhux l-assoċjazzjonijiet kollha għandhom l-esperjenza meħtieġa, però fġieħ trasparenza u trattament ugwali tal-applikanti kollha. Mhux possibbli għall komissjoni li waqt il-fażi tal-applikazzjoni jew anke wara ma tistax toqgħod tispjega lil ċerti applikanti suppost għandhom jagħmlu aħjar b'mod li jkunu konformi mar-rekwiżiti. Din hija xi ħaġa li b'xorta ħażina ma nistgħux nagħmlu, però kif se jkun hemm ħafna aktar possibilitajiet għall assoċjazzjonijiet biex jikkontribwixxu għat-fassil ta' dan l-istrument u l-kontributi merħba bijom kollha kemm huma. Il-kollegi tagħna dejjem kienu f'kuntatt, dejjem taw informazzjoni fuq il-proċess, eċetera. U naħseb li konna pjuttost eh, għedin nisimawom dawn il-kontribuzzjonijiet, konna għedin n u san nqisuhom mistoqsi oħra fuq dan, ġifieri jien għandi kompozizjoni kompożizzjoni tal-grupp ta' esperti bil-gruppi differenti, kien hemm xi applikazzjoni oħra għal dan il-grupp ta' esperti li m'għaddiex. Iva, imbagħad kien hemm applikazzjoni oħra li m'għaddiex għall-istess raġunijiet pressupoku. Pressupoku, minn grupp ta' soċjetà ċivili eh, le tgħid il-Kummissjoni. Issa inkomplu tgħid il-President dwar il-Universal Charger jina eh, nisma' ħafna l-mistoqsija għalfejn ma nafu xejn dwar it-teknoloġija li għandna madwarna. Hemm kwestjoni waħda dak li rridu naraw Meta eh, nitkellmu dwar iċ-charger komuni, l-interface użata mhux qed hemmhekk biss charging għandha funzjonijiet oħrajn, ħafna oħrajn. Jiġifieri li jkollok eh, teknoloġija speċifika għal din l-interface dan jista' jxekkel l-innovazzjoni tal-produtturi. U din hija punt importanti fejn ma nixtiequx nimponu teknoloġija speċifika, pereżempju r-radio Equipment Directive ma ssib imkien l-impożizzjoni ta' teknoloġija waħda għaliex din hija loġika aħna rridu nkunu favur l-innovazzjoni. Soluzzjoni tagħna dejjem kienet li ngħidu immorru għand l-industrija u mbagħad inħalluha f'idejhom biex eh, ikun żgurat li ikun hemm teknika li jaqblu dwara li jużawha l-kol kemm huma u kufet dan l-approċċ kiseb suċċess għalkemm nafu wkoll li għandna produttur wieħed li mhux qed juża l-istess interface bħall-oħrajn, però fil-maġġor parti tagħhom eh, Illum il-ġurnata ħafna mill-mobiles eh, qegħdin jużaw l-istess interface u jistgħu jiġu ċċarġati bl-istess charger. Kif qed issa qegħdin nistennew l-MOU l-ġdijt eh, għat jaħdmu fuq l-industrija nevalwaw mbagħad. Anzi, irċevajnieħ, irċevajnieħ, irridu nevalwaw issa. U jekk ma jkunx sodisfaċenti forsi nistgħu mbagħad nirrikorru bħala kommissjoni għal att delegat. Grazzi fuq il-fatt li ħafna mill-mobiles eh, tista' tiċċarġhom bl-istess charger, ma nafx għaliex kull minn naf għandu iPhone u zafajna fijen naf jien inti kollok charger wieħed tiċċarġaħ b'dak. Forsi jekk għandek xi statistika noħgost nara għaliex ma tantx jiena konvinta b'dan l-argument. Grazzi ħafna insomma, grazzi ħafna tal-kontu għawnek għat weġibit ta'kom jekk għandkom aktar informazzjoni fuq il-punti li semmew lesti li nirċievu kollox. Grazzi, grazzi għal darboħra tal-li kontu hawnhekk fil kumitat tagħna. Dan ifisser li nistgħu ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Il-konsiderazzjoni tal-abbozz tar-rapport ta' Eva Majdel fuq l-Smiths l ta' informazzjoni tas suq waħdini. Eva, nadilek il-mikrofonu. Grazzi. President, grazzi ħafna. Fil-rapport tiegħi jiena qed nagħmilha ċara li din l-odda li smit kan l potenzjal li tiżgura li jkun hemm konformità aħjar mar-regoli ta' suq wieħed billi jkun hemm informazzjoni aktar preċiża. Fl-istess waqt però nesprimi ċertu tħassib serju dwar xi wħud mid-dispożizzjonijiet speċjalment l-impatt tagħhom fuq in-negozji. U evidenti li id-dossier qed joħloq ċerti kontroversi mal istati membri u l-industrija. Jkolli ngħid li xi wħud minnhom ibbażati fuq il-fatt li xi wħud mhux qegħdin jifhmu l-għodda mill-banda l-oħra eh, hemm oħrajn ibbażati fuq riski reali. Għalhekk jiena ddeċidejt li nibbaża r-rapport tiegħi fuq xi prinċipji ewlenin ftit minnhom li fuqhom irridu naqblu qabel ma nkomplu bil-fajl. Ir-raġuni għalfejn xtaqt inkun il-rapporter għannom tal-Parlament Ewropew kienu kolla li xiena l kommissarju nfissa serħit li rasi li l-ħsib u għal-intejbu l-funzjonament tas-suq wahdini. L-ewwel punt tiegħi huwa li Smith għandha tintuża biss bħala l-aħħar alternattiva. Irridu niżguraw li ma nżidux pis sproporzjonat fuq il-negozji. Għalhekk il-proposta tiegħi hija l kummissjoni tiddikjara li ma sorsi oħrajn ta' informazzjoni ġew verifikati qabel ma tieħdet deċiżjoni biex wieħed juża l-ismet. Sorsi oħrajn bħal dawn jistgħu jinkludu informazzjoni skambjata mal istati membri, ma' uffiċċji statistiċi, u għadda oħra wkoll il kummissjoni tuża biex tagħmel skambju ta' informazzjoni jew inkella skambju ta' dejta ma' negozji. It-tieni prinċipju tiegħi tieni punt tiegħi biex jintuża din l-għodda għal talbiet iffokati nipproponi li l-għodda tintuża biss biex tiġi mibdija jew sostanzjata proċedura ta' ksur l-iskop ta' ħolqien ta' policy u tisħiħ ta' leġiżlazzjoni ma' nix norbtu fuq iċ-ċiklu politiku li għandna bħalissa u ma tużax tal-bit ta' informazzjoni separata l policy design. Tielet net il-konfidenzjali ta' informazzjoni minnaħat tal-industrija tkun garantita l-informazzjoni markata konfidenzjali għandha tibqa' konfidenzjali għal daqstant informazzjoni konfidenzjali tista' tkun skambjata mal-awtoritajiet rilevanti biss meta jkun hemm bżonn biex ikun hemm appoġġ għal ksur kontra l-Istati membri. Apparti minn hekk meta niġu għal kwistjoni ta' multi u sanzjonijiet għan negozji, irridu nilħqu bilanċ bejn żewġ aspetti. Minn banda, u da li trid tiddetermina sanzjonijiet jaf ma taħdem xo tispiċċa biex tkun konsultazzjoni volontarju oħra mill-banda l-oħra l-livell ta' sanzjonijiet ma jistax jiġi mqabbel ma' dawk li huma fil-kompetizzjoni jew l-antitrust ta' xemmek jaf ma jkunx hemm ksur mill-kumpanniji u allura proposta tiegħi hija li naħħu sanzjonijiet marbutin ma' turnover bikri u nħallu biss għal pagamenti ta' turnover bazati fuq id-daily turnover għal ġranet meta ma tingħatax informazzjoni. Dinja ħaġa aktar proporzjonata, mod aktar proporzjonat kif aħna nindirizzaw din il-parti tar-rapport, però fl-istess waqt lesta li nqis approċċi pragmatiċi oħrajn mill-kollegi tiegħi. Il-ħames punt tiegħi niproponi li ir-rispons għall-SMI si tkun kważi volontarja. Dan ifisser li l-Kummissjoni għandha tkun tista' titlob informazzjoni, pereżempju dwar il-public tender participation mill-SMEs però m'għandux ikun hemm multi jekk huma ma jkunux jistgħu jagħtu din l-informazzjoni. Jiena nemmen li l-ġbir tad-data għall-SMEs tista' tkun xi ħaġa li tiswa l-flus meta mqabbel ma' turnover tagħhom, però anke fi proporzjon ta' l-ammont żejt ta' informazzjoni li jkollhom u nittama li ħafna membri jistgħu jaqblu miegħi fuq dan il punt Finalment, it-talba l-informazzjoni m'għandix tabbewis lill-kumpanniji u għandu jkun hemm il-possibilità għal dialogu u xi tip ta' skambju mal-Kummissjoni meta l kumpanija ma tkunx tista' tfornixxi d-dejta mitluba. Dawn kienu sitt punti jew l enin tiegħi nittama nittama naqblu fuqhom mal-kollegi. Grazzi ħafna. Thank you very much and then Grazzi ħafna. Alessandria, signora Grappini. Grazie ħafna, Signora President. Ringrazzja l rapporteur Ta' prezentazzjoni tagħha, però għandi xi riservi jiena i identifikat bosta domandi li aħna qegħdin namlu mill kommissjoni u sissat ma smajt tweġiba l-mistoqsijiet li għamet l kummissjoni fi u jina l-isfonti għajwa mis-settur privat. U normalment jina nishtiq nħu għasna għamma revizjoni komprensiva ta' situazzjoni u miżuri ġodda narom biss bħala l-aħħar alternativa assoluta Hemm ħafna affarijiet li ħasbuni u li jdu insolvu, ħafna mill-ponti legali, per eżempju, ħasbuni. Test, per eżempju, bħal dak li għanna fit dispożizzjoni naħseb li mur daqxej li l-inwis. Hemm bżonn ta' garanzija dwar kif ħa jizzawa din il-kumpaniji involuti. U rridu naraw ukoll il-livell ta' sanzjonijiet ta' penali u l-kwistjoni ta' sussidjarja ta' ġoħra problematika din. 400.000 huwa il-massimu assolut bħala multa. X'ħan għamlu l tal-komparabilità? Kumpaniji f'settur mhux bil-fors kolom l-istess influenza fuq is-settur bħal oħrajn minn settur ieħor. L-implikazzjonijiet ħajmurru ħafna li minn dak il qegħdin tażbu intom implikazzjoni tal-istati membri, implikazzjoni tal-industrija. Li jmorru li l-in minn solvit u naħseb li l-Kummissjoni Ewropea Irrid ikollha proposti ħafna aktar rigorużi dwar kif tinġibar u tintuża din l-informazzjoni. L-autoritajiet nazzjonali ġew konsultati imma ma ħadx l-impressjoni li tkellimtu ma l-industrija l-autoritajiet nazzjonali mistax jirrappreżentaw kumpaniji li jridu jitrattaw daw l-affarijiet fil-prattika naħseb li hemm riskju ta' ħafna ambigwità u ħafna spejjeż u piż kbir fuq l-SMEs. Jiena sissa għadni ma irċifejċ tweġiba li t-sodisfani għal-mistoqsijiet ċari nassumi li għamilt. Per eżempju, f'pajjiżi jekk ikun hemm xi tip ta' kontroll li qed isir, Irid ikun hemm dispożizzjonijiet illi b'riżultat ta' dan irid ikun hemm xi mekkaniżmu li jaċċerta proporzjonalità. L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jimponu penali f'ċertu ċirkustanzi jekk il-Kummissjoni ħa tintervjeni mela ma jkun hemm struttura ċentralizzata għal dawn il-miżuri ma nafx fejn nispiċċaw. Naħseb il l-Kummissjoni tikseb seta ċentralizzati mingħajr diskussjoni kif suppost. Jina ħdim fis-settur privat għal 30 sena u nasab il kommissjarju u konsulenti minn Brussel ma jafux dak li qed jiġri fir-Rumanija u fil-Portugal għat id-dettalji kollha mbagħad joħorġu biċċa leġiżlazzjoni bħal din abbozz u jasbu li ħajindirizzaw il-problemi fil-verità. Jiena ma nafse se tkun it-tweġiba mill-industrija fil-pajjiżi rispettivi tagħna ma naf żgur li jekk idun ntejbu s-sitwazzjoni attwali irridu nirrivedu din il-proposta b'mod komprensiv. Nasab li l-idejat tagħna fil-fatt huma differenti immens. U ma naqbilx mal-kunċett Smith laqas. Mis sempliċement kwistjoni ta' ċezzjoni mill-SMEs imma illi naqtaw il-burokrazija ntejbu user friendliness tal-industrija kollha 400,000 huma ħafna kwalunkwe livell nishtiq li konna kjarifika. Isser Suli, Suri, grazzi. Dana forsi jaffiku nabbozz li konna kun oħjar minn ajru. Għalix, ħaj komplika ħafna il-ħajja tal-imprizi. Ma naħsibx li it-taddida tal-penali li għadin jinataw l-intraprizi ħajamlu il-suq intern iktar effettiv. għadin nitkellmu hawnhekk dwar speċifiċitajiet ta' prodotti, politika ta' prezzijiet u mingħajr il-kumpaniji mingħajr l-impriża tba tkun sospiża li qegħdin jagħmlu xi ħaġa ħażina, inti qisu anki jekk mhux qegħdin jagħmlu xi ħaġa ħażina l-impriża xorta qisu qegħdin jiġu suspettati. Jiena onestament ma naħsibx illi l-abbozz qiegħed jindirizza problemi tas-sew b'mod sodisfaċenti, kummissjoni trid tippubblika s-sorsi kollha li minnhom ġabret id-data inkluż kif issuġġerixxa rapporter lista ta' istituzzjonijiet konsultati. Jiena bħal rapporter tal-fema illi jekk impriża ħaj jsemmi xi ħaġa bħala konfidenzjali, kummissjoni tista' tagħdina bħala konfidenzjali bħala tali anke jekk din l-informazzjoni ma tkunx meqjusa ta' natura konfidenzjali minnaħa ta' kummissjoni. Naqbel mir rapporter li meta tingħata l-informazzjoni dina għandha tikkonċerna biss informazzjoni li għandha tiġi l-kumpanija dispożizzjoni tagħha. U din informazzjoni li ma tiġġenera spejjeż addizzjonali meta jkunu proċessati Femmen dawn 30 latin rapport għal l-impriżan ta' dritt li ma tadix informazzjoni wara li tikkonsulta mal kummissjoni jekk tal-informazzjoni ma per pereżempju jew jekk il-prezz biex tinġabar din l-informazzjoni jkun wieħed sproporzjonat. Mistaqsija kif nistgħu naċċertaw aħna illi l-ispejjeż ikunu raġonevoli jew le. U fl-opinjoni tiegħi dana jimmina il-proposta kollha kemm Il-proposta ma tinkludi l-ebda garanzija li l-informazzjoni tal-Kummissjoni sejġu użati ħażin sabiex jinfetaħ per eżempju proċedura Nasab li hija għodda li l kummissjoni tista' tuża ħażin, per eżempju, ma nasibx li hemm xi ħaġa li tista' twaqqaf għall-Kummissjoni milli tabbuża daqsxejn minn dina l-għodda. Nara nistaw naraħ esempio, f'artiklu 5 paragrafu wieħed ta' proposta li tagħti lill-Kummissjoni ehm, l-użu ta' strument anke ma tistax tinġabar id-dejta fil-ħin. Kif Kifat fil-bidu jiena nħoss li din hija proposta bla użu ħat ikkomplika l-ħajja tal-imprizi fl-istess waqt il-Kummissjoni dejjem tgħid kif tista' tejjeb l-ambjent tal-intraprizi nek eh, jiena żgur li jkolli ħafna emendi xirressa. Grazzi ħafna issa s-sur Saninovic, għal-għaldi. Grazzi ħafna, Signor President, fis-snin kollha li jiena għamilt il-Parlament qatt ma smajt kritika tant qawwija għal proposta waħda. U skużawni, imma l-opinjoni tiegħi hija għar jerġa' minn tagħhom. Għalhekk l qed nirringrazzja r-rapporter. Illi għamil kollu li seta. Il-proposta miexa direzzjoni kompletament żbaljata. Kif intqal hija bla użu ta' xejn ma nistax nifhem laqas l-iskop wara l-Kummissjoni qiegħda Trasa proposta li fejn tista' titlob informazzjoni direttament mill prizi mhux biss informazzjoni ġenerika ma' informazzjoni dwar il- konċetti ta' impjiegi, karatteristiċi dwar prodotti, distribuzzjoni ġeografika, anki saħan setja kontratti tal-xogħol għal żewġ ġinijiet L-għonet biex iżid tibni l-politika fl-Unjoni u t tini waħda sabiex ikunu jistgħu il-każijiet tagħhom fil-qorti tal-ġustizzja kontra s membri ġi kummissjoni m'għandniex proċeduri tiġa għal dawn l-affarijiet. Jew il-Kummissjoni tħoss l-istati membri wkoll għandhom ikollhom l-istess possibilità allura biex ikun hemm ġustizzja u x'tib ta' soċjetà nkun qegħdin ngħixu fiha mbagħad f'dan każ. U kummissjoni, jekk taqraw b'attenzjoni l-avvalazzjoni ta' impatt li għamlet il-Komissjoni stess kun ma' kumpanija saraw li mis design. ġifir qabel ma twildu li dan li huma adolescenti. Issa kommissjoni kienet fi 17 il-kas kontra l-istati 70. Minħabba nuqqasta informazzjoni fuq iktar minn 1500 informazzjoni. 17 il-kas u jridu din informazzjoni għaliex forsi uħut minn daw iż-17 il-kas kieku kien jirbħuhom. Ma nafux kemm kieku konna nistaw nġibdu l-informazzjoni kollha eh, mill-imprizi. Il-Kummissjoni trid ukoll tuża l-informazzjoni sabiex tiżviluppa politika ġdida u titlob informazzjoni sabiex tikkoreġi il-nuqqas u falliment fis-suq. Il-Kummissjoni tassew għandha l-kapaċità li tġibru din l-informazzjoni u din l-informazzjoni kollha jiena ara jiena twelit f'soċjetà komunista u nisma' dawn l-affarijiet ifakkrum li f'daw l-affarijiet, ekonomija li jew entità li tiġbor informazzjoni fuq kulħadd u mbagħad x'imkien xi ħadd ħajdeċidi kif ħadd iżviluppa l-ekonomija. ir rabanet il-Kummissjoni tixtieq illi ikun hemm sanzjonijiet ukoll u allura l-imprizi li ma jibgħatux l-informazzjoni u informazzjoni żbaljata fil-mija ta' turnover totali. Jekk istaqsu il-negozji kollha tal-beħ bl-mnut ħajdulek imma fil-mija b'kastik u tista' trobbilhom il-salib. U l komissjoni mbagħad tara le fil-fatt aħna minna żbal kienet informazzjoni tajba li sajtna aħna nuqqastana. tagħna. Jiena għalija dinja ħaġa totalment mhix raġunata. Imbagħad, il-Kummissjoni għarf dan kollu ħajsir skont il-prizi u sanzjonijiet skont il-proċedura ta' ksur, mhux diġà għandna infringement procedure. Jiena nemmen illi għandna wieħed se jidhirli. It-tieni net, il-kumpaniji tort tagħhom illi s-suq internu għaframentat il-Kommissjoni ħaqet titlob allura li tikkastiga l kumpaniji fil-każ li xi stat membri hemm xi ħaġa ħażina. Jiena allura f'dal każ jidher li l-persuna żbaljata hija l-istat membru, allura fejn ħadd ikkastiga lill kumpaniji għal xi ħaġa li stat membru għamel jew forsi għamel. Ma nafux għax ovvjament għadha ma telax dim il-qorti l-kwistjoni. U fl-aħħar jina naqbel ma tħassib ta' rapporter u l-oħrajn li għallu li tagħti din l-informazzjoni kollha kummissjoni. U frankament għaddaħ il-ħaġa. Kultant l-informazzjoni ħa taħrab u ħa tmur ximkien. Għalhekk frankament għandna għodda tiswa ħafna flus bla użu ta' xejn tagħmel is-sitwazzjoni għar, il-kumpaniji tagħmilhom ħajjithom diffiċli, ħattoħlo toħloq inugwaljanzi strambi u il-grupp tiegħi ħa eh, l-emenda ta' rejection amendment ma namlu wispiz dil-ħaġa jekk ma jirnexxinniex illi kollna rejection amendment aħna ħanamluwa għodda volontarja, ħannaħħu sanzjonijiet kollha, il possibilitajiet kollha u il-Kommissjoni tuża biss l-informazzjoni li tkun inġabet fil-proċeduri ta' ksur. Grazzi. Grazzi lilek. Dennis Young mhux hawnhekk għal ħodur għandna is-sur Xolter imma Julian ħat titkellem fissmu. Grazzi Signor President. Ħan tkellem fissum Xolter li ma xikun għawnek hawnhekk illum. lum Imma jixtieqni ngħaddi ringrazzjament tiegħu l rapporter tal l tar-rapport u kif tiġent għal fid-diskussjonijiet l-oħra Għam ċertu dubju fuq di proposta tal kommissjoni u japprezza l-approċ tal-rapporter biex jittejjeb il-testu tamlu ktar flessibli xogħol jaħseb illi su uniku li jaħdem maħja fil-Unjoni Ewropea wa xi ħaġa neċessarja li wkoll għandna naħdmu għalih imma illi tat informazzjoni privata tal-kumpanija xi ħaġa sensittiva u s-seħbis f'każijiet pereżempju ta' ksur u jaqbel ma' rapporter li proċedura ġdida m'għandix issir pis bla bżonn fuq l-imprizi fl-Unjoni Ewropea pis amministrattiv u finanzjarju addizzjonali. Għalhekk, din il-proċedura għandha tintuża biss meta għodda oħra bħal solvit u mekkaniżmi oħra u rew li mhumiex effettivi appoġġa l-esklużjoni tal-mikroentreprizi minn dar regolament u peress li l smi huma il-pedament tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea għandu ikunem hemm esklużjoni li ma jkunux inklużi fl-ambitu tal regolament ċertu każijiet bħal pereżempju jkollok reġim parzialment volontarju għall smis huwa iħoss li dan għandu jiġi indirizzat u ħajkun qed irressa emendi fuq il-punti li għadni kif semmejt u jistenna bil-ħerqa li jaħdem ma' shadow rapporteurs l-oħra u rapporteur fuq dan il-fajl. Grazzi u qabel ma għaddi l-kelma lura lir rapporter ngħaddi issa lis sinjura mill-Kummissjoni. Grazzi, grazzi, sinjuri tal-kummenti. Għan prova l-indirizza aspetti varji, per eżempju, għalfejn nħossu li għanna bżonna dill-lodda, xinu valur mizzjut. Aħna l-koll favur su uniku li jaħdem sew, fejn għandek regoli li huma fit for purpose applikati b'mod tajjeb fl-Ewropa kollha kemmi, issa meta l-Kummissjoni tkun alerta ta' każijiet fejn is-suq uniku ma jkunx qed jaħdem sewa na bżonn ta' evidenza biex naraw x'qed jiġri u kif nistgħu nindirizzaw il-problemi. Naqbel perfettament ma'kom fil-maġġoranza tal-każijiet nistaw niksbu informazzjoni suffiċenti mill-istati membri jew inkella permezz tal-menti jew konsultazzjoni pubblika, il-maġġoranza ta' każijiet mhumiex każijiet fejn smitħat tintuża, imma f'ċertu każijiet kultant l-informazzjoni disponibbli ma tkunx biżejjed biex narraw jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-prassi ix tikser ir-regoli Ewropej u għalhekk ma stax naħdmu biex intejbu s-sitwazzjoni. U għalhekk kellna l-idea li forsi nduru fuq dawk li għandhom dik l-informazzjoni, s-sorsi ta' informazzjoni addizzjonali ġifiri l-autorità suqjak l-istati membri ikollhom din l-informazzjoni u din l intelligenza ta' każijiet ra naqbel ma'kom hawnhekk aħna nġibu minn hawnhekk l-informazzjoni tagħna. Imma spiss L-Stati membri ma jkollhomx din l-informazzjoni għax m'għandhomx id-dritt illi jintervjenu u jitolbu l kumpaniji tagħhom għalija Stat membru eh, jidir li ir-Renju Unit li musta jkunu ilu musta jdum fostna illi għandhom id-dritt biss, l-oħrajn m'għandhomx. Xi eżempji fejn każ konkret jista' jiġi spjegat, per eżempju, settur ta' l-ilma l posta fil-prinċipju kumpaniji pubbliċi jridu jsegwu r regoli tax-xiri pubbliku Ewropej ix-xiri jsir permezz ta' tenders pubbliċi imma jekk is-suq tal-utilities jaħdmu sew ikun hemm biżejjed kompetizzjoni l-kumpanija tista' titlob mill-Kummissjoni il dawn ir-rekwiżiti ta' tenders pereżempju jitneħħew ovvjament huma jridu jkunu liberi mill-obbligu ta' tenders. Imma kif ħanġibu l-informazzjoni jekk is-suq tassew qed jaħdem kif qed tgħidilna dik il-kumpanija jista' jkun qed jgħidu sew ma jista' taslilna wkoll informazzjoni daqsxejn preġudikata għaliex il-kumpanija li qed tibbenefika milli jitneħħaw dawn l-obligi inti forsi kollok it-tentazzjoni illi tippreżenta l-affarijiet b'tali mod illi li eh, lilek għalhekk aħna biex l-evalwazzjoni tagħna tkun waħda tajba ssir malajr nistgħu nibdew studji twal aħna ovvjament imma normalment ikollna eh, żmien speċifiku li jridu jihdu azzjoni matulu. U għalhekk tkun ħaġa tajba li nkunu nistgħu niksbu dil l-informazzjoni fi żmien raġonevoli. Għalhekk, evalwazzjoni dettaljata f'dana il-qasam tiħtieġ informazzjoni fuq micro level illi mhix pubblikament disponibbli informazzjoni fuq kwantitajiet, prezzijiet ngħidu aħna Attualment il-Kummissjoni tista' tiġbor biss informazzjoni li l-applikant jixtieq itina, li l-stakeholder jixtieq itina, li jrid jagħti b'mod volontarju. Imma ovvjament huma jridu jkunu eżentati għalhekk forsi l-affarijiet kif jgħidu għomna jaf li jkunu forsi b'mod e, illi tiffavorixxi e, ix-xewqa tagħhom. U mhux neċessarjament allura tkun l-evidenza illi konna bżonn aħna sabiex nieħdu deċiżjoni preċiża. Biex nurikom daqsxejn dwar l-informazzjoni l-limitazzjonijiet li għandna aħna meta biex nibdu informazzjoni. Għal-riżultati ta' analiżi tas-suq li din l-awtorità għamlet l-autorità rifjutat mod espliċitu li tikkopra ma' komissjoni li tiegħu informazzjoni minħabba nuqqas ta' settat investigativi tal komissjoni smit li permettilna li din l-informazzjoni niksbuha u dina jkollha tinata soġġetta dejjem għal konfidenzjalità stretta u tintuża biss għal finijiet li intalbet għalihom. Għala, mela, b'sitwazzjoni bħal daw, l-aċċess għal informazzjoni rilevanti fuqta tejna nirrispettaw ir-regoli iktar illi jibbenefikaw li ċittadini u kumpaniji direttament eh, specialment dawk li għandhom pozizjoni aħjar fuq is-sur u din jarra raġuni illi għalija l-Organizzazzjoni tal-Konsumaturi Ewropej edha tappoġġa din proposta għawa kbira. Dana fuq il-ksur u aħna pala l-aħħar risorsa nixtieq nużawha. Pero metan nitkelmu fuq inforzar aħjar tal-liġi Ewropea, irridu namlu distinzjoni bejn il-ksur u il-policy making. Għax meta jkun hemm problema fis-suq intern, jew nipprovaw nirranġawha billi namlu proċedura ta' ksur, però jista' jkun hemm anki problemi sistemiċi u dana jista jiġi risolvut bi leġislazzjoni proposta. Jista jkun hemm rabta u bekk inkunu nistaw nifmu illi hemm problema allora noħorġu b'dana bħala riżultat, ċoħe proposta għal leġislazzjoni ġdida u jista jkun illi dan l-istrument jista jkun anki utli biex nuzaħ biex nfaslu ġdidi liġi ġdida. U għat ta' bilanċament, aħna nifmu da, pero ta' min namlu sew u anki eżempju biex nuzaħ bħala strument ta' tfassil tal-policy, idkom kolla tiftakru l-krizi finanzjarja tafu illi hemm rabta kbira bejn il-banek fl-Europa kollha u illi il-sistema finanzjarju huwa vulnerabbli għaliex il-banek huma kbar huma marbutin fl-imkien u għara kollox ġa bank wieħed huwa biżejjed biex joħloq il-kriżi fil-banek kollha fil-kontinent. Il-Komissjoni proponit proposti biex jamlu eh, biex, biex, biex nevitaw li konna dawn il-telf u waħda mill leġislazzjonijiet kienet illi namlu eh, limitu superjuri, limitu oli għal kem bank jista jislef l bank iħor. U dan għu importanti kemm għandu jkun dan il-limitu. Issa, il-Komissjoni kellha bżonn ta' informazzjoni dettaljata fuq kemm bank jiġi espost lejn ieħor. U meta proponejna leġislazzjoni fuq din provajna nġibu l-informazzjoni minn il-banek u mar nexxinniex iktar minn darba il-banek għallunna illi mandkom lebda ġustifikazzjoni biex jistaqsuna din. Dinja konfidenzjali leba għanda din l-informazzjoni. Imma anki l-Assoċjazzjoni tal-Banek Ewropej kien ma setaw jagħtuna din informazzjoni. Allora kellna niproponnu legislazzjoni a bażi ta' informazzjoni mhux mhux kompluta. U x'qed naraw illum u anki rapporti indipendenti konfermaw. il rizultat huwa li aħna ġenerużi wisq u il-banek huma għadna għal riskju ta' kriżi finanzjarja oħra. U għal din ir-raġuni dan l-istrument jista' jkun utli bħala risorsa bħala l-aħħar risorsa biex nużawha bħala kontroll tal-policy. Kiku kellna l-informazzjoni konna nkunu kapaċi impoġġu limitu, eh, niddeċidu limitu b'mod differenti. U għal din ir-raġuni kienet tkun utli nużaw dan l-istrument. U l-istess ħaġa fuq il-kumpaniji. Dan mhuwiex kastik għal kumpaniji. L-unika raġuni li mpoġġejna is sanzjoniet huwa rridu li l-istrument ikun ġust biex l-istrumenti biex l-informazzjoni jagħtu b'mod ġust. Naħseb per inti tkellem tank iktar minn membri tal-Parlament u nixtieq naħodlok il-kelma u nagħtiha lil leva Grazzi, President, nirringrazzja lil Shadows għal għal punti li għamlu u kien isna edin eh, nisimaw il prezentazzjoni ta' rapportu mux il-konsiderazzjoni ta' draft. Nishtiq nitkellem b'mod konkret fuq il-punti li għamiltu fuq dak li għalet il-Sinjora Grappini fuq il-punti legali e kemx dritt li natu l-informazzjoni u kif se tiġi ġestita u użata l-informazzjoni. Aħna il-proposta tiegħi li dak li jiġi sottomess jibqa' riservat fuq dak li għandu xi qasam ma' sanzjonijiet nixtieq naqsuhom u nżommuhom minimi u kifem ġa speċifikat fil-rapport u dan għawet mis sit punti li jena semmejt. <clears throat> fuq l-impatt fuq l-SMEs, aħna inħom fil-fat għax mux se jkunem sanzjoniet għall-SMEs fil-proposta tiegħi. Jekk umbat l-industrija ġiet konsultata, IVA ġiet konsultata u l-opinjoni tagħhom hija riflessa fil- abbozz tar-rapport li sur Sulik nishtiq nirringrazzjaħ tal-approċ kostruttiv fuq il-fatt li ma natux informazzjoni fuq il-sigridi kommerċali eh, anki f'dan il-kas riservatezza tibqa riservata u il-lista ta' istituzzjonijiet konsultati għanda tiġi publikata fil-fat hija ħaġa simili għal proposta tiegħi li suġġerejt fir-rapport u anki fuq is-sanzjonijiet u multi jekk ma jkunx hemm uh, sanzjonijiet tkun isa konsultazzjoni volontarja, però għanna bżon ta' xi pini biex inkunu proporzjonati. Minkejja il-kritika rridu nħarsu lejn nissu intern, mhux bħala unjoni statika imma xi ħaġa li qed tiżviluppa b'opportunitajiet ġodda, per eżempju parti tas su intern digitali, għal din ir-raġuni jridu naħdmu fuq uh, strumenti li huma lesti għal futur. Jista' jkun li wieħed jikkonsidra li huma wiesa wis orizzontali, però dan huwa l-aħjar mod biex inkunu akkurati meta niproponu ċerti situazzjoni geoblocking per eżempju, anki l-ksur ta' ċerti regoli fil-xiri pubbliku. U dan l-istrument jista' jagħti informazzjoni fuq il-prezzijiet tal-prodotti fuq il-kompożizzjoni eh, geografika u nistaw najdu jekk jeżistux dawn il-każijiet ta' eh, każijiet doppi ta' jekk għandna biżejjed informazzjoni. U il-smith jista' jkun anki utli meta <clears throat> meta nieħdu informazzjoni minn mill-industrija mm, li hija bbażata fuq il-copyright bħal films u l-mużika, etc. U anki eh, fuq il-prezzijiet, per eżempju, ta' prezzijiet eh, tal-vjaġġi blajru online. Naħseb u koll il il-valur miżjut jiġi mill-fat li qed noħol u għaċ-ċittadini u l-benefiċċju ta' suq intern li qed jaħdem lejn iċ-ċittadini għax il-konsumaturi ma jkollhomx diskriminazzjonijiet Eh, meta jibbukjaw it-titjiriet ma jħalsux għal eh, konsinna personali u il u ma jkunx hemm eh, prezzijiet tal-infrastruttura zejda meta naddu għal proċeduri ta' xiri publiku mhux ġusti. Nixtieq nipproponi li shadows u l-membri kollha biex naħdmu fuq dan id-dossier bliktar mod pragmatiku u nippruvaw nkunu kostruttivi biex intejbu l-proposta tal kommissjoni Inkella eh, jista' jkun eh, illi nkunu qegħdin naħlu il-riżorsi tagħna u anki il-ħin jekk nispeċaw mbagħad billi konna strumenti li jkun daqshekk limitati li ma nkunx nistgħu nużaw. U nixtieq ngħid anki li politiċi oħrajn bħal kompetizzjoni eh, u l-antitrust illi bnew valur miżjud kbir u anki tfaddil għal konsumaturi u ċittadini Ewropej, anki daw ġew kritikati eh, mod qawwi u fil-prezentazzjoni tagħhom, però mbagħad fl-aħħar eh, ġew eh, faħra u, waslu għal valur miżjud fil-proġett Ewropew. Jiddispjaċini kelli naġel daqshekk, però irrid nitlaq issa nirringrazzjakom ħafna. <clears throat> Muchísimas gracias. no hay más intervenciones en este punto de... Grazie ħafna. Jekk ma xiktar intervent nfakkarkom li tistaw tres u l-emendi sal-5 ta' Deċembru nofsinhar. U imbagħad flimko ħa nikkonsidrawhom din fit-22 ta' Jannar. Naddu għal punt li jmiss fuq l-emenda il- li kollna s-suq digitali għal għajnuna eh, li kunem gateway għal biex natu informazzjoni proċeduri għajnuna u s-suq servizzi biex insolvu il-problemi ma' li mezzi keġu. Thank you very much. Grazie, President. Il-gateway digitali singola li ġiet proposta mill-Kummissjoni pratikament e, tilqa il-bżon tal-Europa għal amministrazzjoni pubblika e, illi hija e, orientata lejn e-government għanda tkun personalizzata u user friendly biex pratikament qed niproponu one stop shop. Punt ta' tħul singolu u koll aċċess għal informazzjoni preċiza online. Eh, aċċess għal proċeduri online u anki eh, risoluzzjoni ta' problemi fuq livell nazjonali u Ewropew u dan se biex il-kuxenza tal-utenti jifmu eh, sistemi differenti online u regoli u se, eh, se, se frankaw anki eh, ħin u spiża tal-ċittadini biex jiddeterminaw li ma servizz online huwa l-iktar weħġiera għal bżonniet li għandhom. Bħala rapporter jiena nilqa l-lan lanijiet ta' dan ta' din inizjattiva u li nmexxu l-istati membri lejn il-digitalizzazzjoni. Però identifikaċi, identifikaċi elementi il li għandhom bżonn jiġu diskussi u jiġu kiċċarati. l għol wieħed, l-aċċess għall-informazzjoni. Fl-informazzjoni għandna bżonn ta' informazzjoni ċara, akkurata, ta' kwalità olja. L-informazzjoni għandha tiġi raggruppata f'argumenti u torbot flimkien servizzi komplementari differenti biex il- eh, l-utenti jistaw jintbatu lejn is-servizzi differenti b'din il-gateway. Eridu nevitaw anki l-irdupjar u anki l-użu ta' terminoloġija komplessa u l-użu anki tal-akronimi. Emżon nużaw termini sempliċi li huma faċli li wieħed jifmom u laqas illi m'għandux ikun hemm laqas eh, eh, eh, li wieħed jipprevedi li jkun hemm arfin legali. L-aċċess Et-tieni punt, aċċess tal-proċeduri. Irridu namlu distinzjoni bejn l-artiklu 5 l-artiklu 11. L-artiklu 5 obbliga l-istati membri li għamlu lista ta' 13 il-proċedura nazjonali online ċerti stati membri jista jkun li diġa għandhom dawn il-proċeduri online, waqt li oħrajn jridu jibdow jista jkun li jridu jibdow jorganizzawhom. Fuq l-artiklu 11 li għadha xejn differenti, għaliex ma obbligax l-istati membri biex ikollhom l-ebda proċedura online. Però l artiklu jikċara illi l-istati membri jgħatu digitalment il-proċeduri rilevanti għas intern għaċ-ċittadini tagħhom u jridu jiżguraw ukoll aċċess non diskriminatorju għal utenti transkonfinali. U importanti wkoll jiġi ċarat li dan ir-regolament m'għandux jeffettwa id-drittijiet u obbligi eżistenti skont il-liġi tal-Unjoni u Nazzjonali fil-oqsma u manda laqqas twaqqaf lill l-istati membri billi komplu organizzaw servizzi nazjonali tagħhom b'mod illi jilħa jirsolvi problemi tagħhom sakemm jagħmluhom digital digitalment. Fuq it-13 il-proċedura eh, fil-artikolu 5 u l-annes 2 l-ikbar bidla hija il-proċeduri fit-twaqqif tal-kumpaniji il-raġunijiet li se setat il-Komissjoni il E, tati regoli fu il-kumpaniji fu proposta separata. U dana jista joħloq eh, ridoppjar u naħseb illi proposti differenti mm, fu differenti parti tal-kumpanija għanna nevitawhom. U fil-kommandi tijaj, senati definizjoni u koll iktar eh, dettaljata fuq xi il-proċedura online u flima każijiet u għan neċessarju li kunem il-prezenza fizika. Il-situazzjoniet li fjom l-Stati membri huma eżentati mill-obbligu li għatu il-passi kollha tal-proċedura online għandhom jiġu speċifikati b'mod ċar. It-tielet punt, eh, aċċess għal servizzi ta' problem solving. Jena ma, ma daħalx bidliet kbar, ħlif li eh, il- E, e, l-istrumenti ġa eżistenti fuq livell Ewropew, e, il-Solvit u ċentri oħrajn, il-Help Desk tal-International Protein Lights, il-Help Desk, etc. Barra ikunu, ikunux u li għandhom ikunu volontari, għandhom kun disponibli għal-gateway. Lingwa. E, Waħda mill-ikbar diffikultajiet ta' ċittadini fil-kwestjonijiet transkonfinali hija il-bar l lixkej lingwistiku l-emendi li prezentajna se, se jizguraw illi l-informazzjoni għandha tiġi motija bil-lingwa nazjonali taħħom jom bil-lingwa uffiċjali, kif ukoll anki bl-lingwa oħra barranija li tkun mifuma mill-ikbar numru possibbli ta' utenti transkonfinali biex inkonu nistaw naqdu l-bżonnijiet ta' ċittadini kollha. Jiena proponejt anki l-grupp ta' koordinazzjoni <coughs> għandhom jgħatu rakkomandazzjonijiet fuq l-Istati membri fuq li ma lingwi ulterjuri għandhom jiġu provduti. U jiena u kol tkellimt fuq il-kriterji ta' kwalità u inkludejt eh, titjib fuq il-ħtiġa ta' kualità fuq l-informazzjoni online, il-proċeduri online u anki l-assistenza kif ukoll eh, servizzi ta' problem solving. Peress li ma nistawx dawk li ma jistawx jgarantixxu livell ta' kwalità ma mhux se jkollhom suċċess. Il-Kummissjoni l-Istati Membri bil-grupp ta' koordinazzjoni li semmejt għandhom jimmonitoraw il-rispett tal-kriteri ta' kwalità u anki għandhom ikollhom il-possibilità li għal u servizz anki. Jew kera bħala l-aħħar risorsa jisu il-pini biex e, l-istati membri jirranġaw dawn is-servizzi. Il-once only, il-prinċipju ta' darba biss fl-artiklu 12, f'dan il-każ jena provajt ninkludi l-opinjoni tal-supervisur tal-data protection biex nara kif nistaw nistalvagwardja id-dritt lejn il-pro privatezza u u l-emendi li proporajt fuq dan il-prinċipju ta' darba fl-artiklu 12 u fil-premessi jirrigwardaw mod partikolari l-bazi legali għal proċessar tal-informazzjoni u anki fuq il-drittijiet. Il, eh, dan il-prinċipju għandu jiġi implementat skont il-regoli il, tal protezzjoni tad data għanna nizguraw ed l-individwi jibqaw f'kontroll ta' data personali billi jizguraw li kunem talba e, propria tal-utent. U għandu jkunem anki possibilità li l-utent ikun jista jerġa jara l-utenti li ħatiġi skambjata jew anki li oġezzjona għal proċessar ta' dawn id-dejta. Jena ċarajtu koll li proposta ma tatix bazi legali biex nużaw is-sistema teknika għall-iskambju ta' informazzjoni għal skopijiet ħlif dawk illi huma fl-erba direttivi eh, illi huma fil-lista. Fuq il-vizibilità biex nifaċilitaw l-użu tal-gateway, dan il-gateway għandu jkun viżibli fil-websites kollha tal-Unjoni u Nazzjonali illi huma parti u jiġu użati mill-gateway u għandhom ikunu disponibbli fil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni fuq dak li għandu xaqsa maħtiġiet ta' aċċessibilità, jiena proponejtu kol xi omendi biex nizguraw illi kemm l-istadi nazzjonali kif ukoll tal-Unjoni u fil-ambitu tal-proposta għandhom ikunu aċċessibbli anke għall-utenti diżabbli. Dawn huma l-elementi prinċipali tal-abbozz tiegħi. U jena nħarsu qoddim naħdem ma' Shadows u nisam nisma' il-proposti tagħhom. Għax jena nħossi li fl-aħħar mill-aħħar dan huwa eżerċizzju illi jista' jbenefika l-ċittadini, konsumaturi u anki negozji illi għandhom bżonn ta' servizzi online. Il-skadenza il skadenza il għal fit-28 ta' novembru fit-6. Grazie. Grazie Marlene għal din il-pozizjoni la bozz tar-rapport tiegħek għal grupp PPE mawx is-sur kara su allura fismu min se jitkellem. Is-Sinjora Tun għandek il-kelma. Iva, grazzi. Iva, grazzi. <coughs> Otmar si jitlob skuza, għax ma jistax ikun hawnhekk f'din il-laqa, però għandu import, laqa importanti ġovjenna ma jistax jiġi. Però bat li test u se naqraħ. Mizzi, Missi, jiena nixtieq nifraħlek tal-abbozz eccellenti tiegħek. Inti koprejt ħafna kwistjonijiet essenzjali bir-rapport tiegħek illi eh, eh, titlop eh, titjib aħjar. Fxieħut bil-punti illi nixtieq nisħaq fuqhom u madaw il-klarifika fuq id-data protection fuq dak li għandu xaqsam mal-implementazzjoni tal-prinċipju ta' darba. Il-assistenza tal-servizzi ta' solving illi u hemm referenza li fl-annestrita. Il-speċifiki tal-lingwa f-120 u anki l-inklużjoni tal-kategorija frequently asked questions. L-accessibilità u anki ħtiġiet ta' kwalità ulterjuri fl-emenda 102. Rimedi biex nizguraw il-links il, eh, il Mm, illi ma jaħdmux għandhom jiġu korretti, kif hemm fl-emenda 104. O alternativi eh, għal feedback kif hemm fl-emenda 111, kif ukoll anki oqsma oħrajn eh, fl-annes numru 1 u l-proċeduri fl-annes 2. Hemm xi dettalji illi jitolbu li jkun hemm iktar diskussjoni waqt il-laqgħa tax-shadow illi se jkunu anki bazati fuq l-emendi li aħna bħala membri tal-Kumitat se niprezentaw. U fis ġemat li għaddew, hemm xi riservi tal-amministrazzjoni pubblika eh, ġewwa l-attenzjoni tiegħi fuq l-implementazzjoni ta' dan regolament u anki fuq it-time frame tiegħu. Waqt li jiena nemmen illi il-negozjati ta' trialogu mal-Konsil se jkunu essenzjali biex nkunu nistgħu nagħmlu verifika tal-fattibilità ta' dan il-regolament tal-regolament minnaħa tal-utenti li naħseb li rridu diskutu dawn l-aspetti anki fil-laqat ta' shadows biex ikonna anki outlook realistiku. Minkejja dan rridu nżommu f'moħħna proġett ambizjuż fl-interess ta' ċittadini u tan negozji. Jiena nħares fl biex naħdem magħkom miegħek f'din il-proposta miegħek, Sinjura Mizzi, u anki mal-shadows l-oħrajn u mal-kollegi. Dan huwa test minn naħta sur karas. Grazzi. <coughs> Grazzi. Għall-sijar. Ix-xedow mubarik. Thank you, Chairman. Um, the... Grazzi, President. Il-grupp SR e jelqa test ta' rapporter mezzi dana u punt tatlu solidu. Għedin nistaw nimxu l-qoddim fuqu u hemm ħafna eh, emendi fil-abbozz u nixtieq niddiskuti dawn l-emendi li prezentajna aħna. Jiena kontenta bl-emenda numru 5 illi qed mezza l-użu tal-akronimi, rridu nizguraw illi l-informazzjoni tiġi prezentata b'mod ċar. Għax dawk li m'għandhomx eh, konoxenza preżistenti eh, għandhom ikunu jistaw jifmuha din ħaġa illi jiena napoġġa jekk iridu il beneficju massimu. Il-emenda 15 ukoll hija importanti tikkoraġġana er, u importanti li najdu li lan huwa li namlu streamlining tal-aċċess għal negozji. Hawnhekk kemm l-Istati membri un n-negozji jridu jibbenefikaw dan huwa mekkanizmu biex inkunu nistgħu nindaħlu fl-attivitajiet tal-governanza tal-Istati membri billi nagħtu servizzi nazzjonali. L-emenda 50 jiena kontenta li qed inħarsu lejn eh, modi prattiċi Eh, f'każijiet fejn il-membri ta' negozju irridu jkunu prezenti fi stat membru ieħor eh, dan il-każ huwa aktar eh, interessanti. L-ICR nixtiequ neħu din il-prassi b'mod possibbli u nappoġġaw il-proposta tar-rapporter. Jiena ġejt inkoraġġata wkoll bl-emenda 104 u importanti illi il-funzjonalità tal-gateway tinżam jekk l-utenti għandhom ikollhom fiduċja il-links eh, zbaljati jew anki informazzjoni li miexem tnaqqas l-fiduċa. Mill-esperienza personali fis settur tal-IT, jekk l-Unjoni Ewropea għandha eh, tikseb il-fiduċa ta' ċittadini, aħna rridu niżgoraw li jkun hemm l-iktar standard zoljien il-ħin kollu. Sfortunatament hemm ħafna umbat ħsibijiet tiegħi, tħassib tiegħi dan huma 128 u 74. Fuq 128 memx raġuni għaliex inneħu il-passi ta' reġistrazzjoni mill-lista ta' servizzi li rridu noffru. Peress li l-liġi sostanzjali ma tbidlitx, ma narax għalix għanna neħu dan il-servizz. Mod partikolari għalix l-evaluazzjoni ta' impatt ikkonkludit illi din is-semplifikazzjoni hija xi 14% tal-benefiċċji għan-negozju bħala riżultat għandu, u dan huwa ħafna fil-impatt totali ta' dak tal-gateway. <coughs> Fl-emenda 74 huwa problematiku għallina illi l ħtiġiet lingwistiċi għandhom jiġu posti lill istati membri minnaħat tal-grupp ta' koordinazzjoni. Waqt li l-emendi l-oħrajn ta' rapporter jħol iktar konfuzjoni mill-li ċarezza. Jista eh, l-ordni tal-lingwi ulterjuri għanda titħalla fidejn l-istati membri skont il-ħtieġa u neċessita neċessità tagħhom. U fl-aħħar nixtieq insemmi l-emendi fuq id-data protection. Li sijar ta' poġġa tal-prinċipju tal-once only. Però l-edizjonijiet ta' rapporter jħol u xiftit konfuzjoni, mux jissimplifikawa. Il-regolament diġa jgħajt li dejjem il-data tiġi imżamma u proċessata skont il-leġizlazzjoni billi nikdbuha f'kull f'kull artiklu edin nimminaw is-sempliċità għalli sijar tkun ħaġa aktar sempliċi illi ma jkunniex dawn l-emendi, specialment meta il-ħtiġiet ta' data protection jiġu interpretati fuq kif jistaw japplikaw fil-prinċipju tal-once only. il signor Mavarik por il gruppo. Grazie, għall-alde, issa, il-shadow, signora Kalas. Grazie u grazzi l-rapporter ukoll. Grazzi ħafna għall ħidma tiegħek fuq dan ir rapport Kuntenta li intom żammejtu livell ġenerali ta' ambizzjoni li kellha l-Kummissjoni naqbel miegħek fuq ħafna punti, pereżempju l-ħtieġa għal proċeduri online ikunu user friendly, importanti ħafna l-importanza tal-prinċipju once only u l-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni bejn l-utenti. Fu Single Digital Gateway jiena nemmen li xorta waħda għandna bżonn ċarezza u l-fatt li għandha tkun ħaġa eh, fuq żewġ binarji eh, jista' għandu jkun hemm link biex l-utenti jkollhom aċċess minn pajjiżhom u utent li jmur fuq il-website tal-Unjoni għandu jkun redirect tal portals eh, nazzjonali l-Istati membri irridu irridu ikollhom one-stop shop ukoll portal wieħed tal-proċeduri online tagħhom. Ma rridux inkunu preskrittivi eh, dwar x'għandhom ikunu l-affarijiet eżatt, però li rridu niżguraw huwa li l-portals nazzjonali li ikunu l-aktar familjari mal-utenti dawn għandhom ikunu punt fokali fuq il-prinċipju one sound li għal dan il-prinċipju biex jaħdem aktar kifet aktar kmieni hemm bżonn fiduċa bejn l-istati membri għalhekk il-kwalità tal-iskambju ta' informazzjoni u l-użu ta' identifikazzjoni b'konformità ma' regolamenti għajdas hija essenzjali biex niżguraw li l-utenti ikunu minn qegħdin jgħidu li huma il-ħtieġa biex l-utent iżom kontrollu s sjieda tad-dejta tiegħu importanti, però rridu niżguraw ukoll għall skambju ta' evidenza li ma nikkomplikawx wisq il-proċess u nagħmluh diffiċli biex jintuża l-iskambju ta' informazzjoni li tkun imsejjes fuq il-konsens l-utent għandu jikkontrolla min ikollu aċċess għad-dejta u jeżerċita id-dritt tiegħu taħt il-GDPR, però l-proċess għandu jkun sempliċi kemm jista' jkun fuq ir-raġuni tal-fejn l-istati membri jaf xorta waħda jeħtieġu preżenza fiżika grazzi tal-kjarifika tar-rapporter brabta ma jistgħu jkunu r-raġunijiet, però naħseb li xorta waħda għandna bżonn ċerta preċiżjoni. Il-preżenza fiżika għandha tkun limitata għal dak li ma jistax jiġi provat mill-identità elettronika li hija l-prova ta' min inti inti. pereżempju li inti tagħti l marki ta' swaba tiegħek għal password Dwar l-annes, dan xaktarx, wieħed mill-punti ewlenin fejn mhux qed naqbel mar-rapporter għaliex jiena ma nappoġġax it-tneħħija tal-proċedura li wieħed jibda negozju, mhux qed nifhem ir-raġuni għal din it-tneħħija għaliex il-Kummissjoni diġa qed teskludi minn hawnhekk il-kostituzzjoni ta' kompanniji jew aziendi. Grazzi ħafna u nistenna bil-ħerqa kooperazzjoni bejnietna. Grazzi ħafna, Sinjura Kallas, għal-ħodor, ix shadow il-Sinjura Reda. Grazzi, jena u koll ringrazzja rapporter għal bozz eccellenti. Naħseb huwa punt tluq tajjeb ħafna d-diskussjoni tagħna. Kontenti li narraw li xi proċeduri addizzjonali ġew miżjuda mal-anness tnej tkellimna dwar l-esklużjoni possibbli tal-proċedura tan-negozju, però hemm proċeduri oħrajn bħal ċertifikat ta' residenza li aħna joġbuna ovvjament l-informazzjoni importanti, però il-ħtieġa hawnhekk hija brabta mal proċeduri online mandatorji u hemmhekk jista' jkollna l-aħjar valur miżju taċ ċittadini speċjalment dawk li qegħdin jużaw il-libertà tal-moviment tagħhom fl-Unjoni hemmhekk naħseb li rridu nkunu ambizzjużi kemm jista' jkun. Kuntenta bil-ħsieb ukoll li nippruvaw niżguraw li ma jkunx hemm lakuni marbutin mal proċeduri li ma jkunux kollha online bħalma qalet il-kollega Kalla u naħseb li l-abbozz tar-rapport mhux qiegħed jagħmel li jista' hawnhekk li nipproponi huwa li nitrattaw il-punt individwali fl-annes u naraw jekk jistgħu ikun hemm raġuni ġustifikati fejn tistax tkun meħtieġa l-preżenza jew le. Dawk il-proċeduri fejn naħseb li dan huwa l-każ fl-annes hija l-passaport. Dak li nipproponi huwa li minflok ma noqogħdu nirrestrinġu l-lingwaġġ u nagħmlu aktar stret għaliex naħseb l-istati membri irid ikollhom inċentiv biex Jiskapulaħ dan ir-rekwiżit aħjar nillimitaw eh, din l-eċċezzjoni għal proċeduri speċifiċi xi ħaġa mhux popolari ħafna mal-Istati Membri eh, u allura naħseb li negozjati eventwalment għandhom jimxu fid-direzzjoni fejn il-proċedura ma tkunx inkluża m'għandux ikonna eċċezzjoni fejn preżenza fiżika hija meħtieġa dwar il-kwistjonijiet ta' protezzjoni ta' data li DPS hija l-punt ta' referenza tagħna biex niżguraw li il-prinċipju once li jkun applikat b'mod li jkun konformi mal gdpr u mad drittijiet fundamentali nappoġġaw kemm li l-prinċipju once li jkun imsejjes fuq talba mis suġġett u l-possibilità li jkun hemm preview tad-data u naqblu wkoll mar rapporter fuq l-attenzjoni li ma noħolqux derogi fil-konfront tal-GDPR din hija kruċjali għalina. Finalment aħna naħsbu li fil-qasam ta' qoti ta' informazzjoni hemm ħafna informazzjoni li l-Istati membri diġà għandhom ikunu qegħdin jipprovdu permezz ta' portals u mekkaniżmi eżistenti. Għal daqstant aħna naħsbu li l perjodu ta' implementazzjoni jista' jitqassar bħalissa perjodu ta' sentejn għall-artikli sostantivi kollha u fejn forsi l-estil nikkonsidraw proċeduri online m'hemmx bżonn li jkollna sentejn, wieħed jistenna sentejn għall-loti ta' informazzjoni fuq sma fejn l-istati membri suppost diġà qegħdin ifornixxu din l-informazzjoni. Forsi nresqu emendi addizzjonali brabta ma' dan, però in ġenerali naħsbu l-proposta tajba u l-abbozz qiegħed jagħmel żidiet importanti. Issa nistennew bil-ħerqa biex naħdmu fuq il-kompromessi. Grazzi għalli INF is-sur Markus Pretzel però mhuwiex hawnhekk. Għaldaqstant, jekk m'hemm ħadd li jixtieq jitkellem fi sem ix-shadow ngħaddi l-kelma lis signora Grappini. Grazzi, nifraħ il-Marlin. Grazzi ħafna għal dan ir rapport fit-8 ta' filgħodu hemm laqa mal-grupp tal-SMI, e, so jiena president hemmhekk, se nkun qed immexxi dik il-laqa. Jekk hemm rapport li se jkollu effett fuq is-su inter, aħna ddeċidejna li għandna niddiskutu dan fl-intergroup mal parteċipanti kollha preżenti. Ir-rapporter diġà qalet li hija se tkun hemmhekk ikun tajjeb ikux shadows l-oħrajn jiġu wkoll għaliex eh, se jkun hemm rappreżentanti tal-kumpanniji, il kummissjoni eċċetera, u importanti ħafna. U dak li dan għalluh ix-shadows l-oħrajn ukoll għandna bżonn l-aħjar soluzzjoni biex nappoġġaw digital gateway. Soluzzjonijiet għandna bżonn dan nibqa' ngħidu. M'għandniex nikkomplikawhom l-affarijiet. Aħna għandna problema bid-digitalizzazzjoni f'xi stati membri, speċjalment f'żoni aktar remoti. U aktar diffiċli għan-nies f'dawk ir-reġjuni speċjalment għalihom irridu nagħmlu aktar faċli li wieħed jifhem dawn is-single digital gateways. Jiena nkun hemmhekk għada filgħodu, insomma, għandna żmien sa 28 ta' Novembru se nibbat ir-riżultati tad-diskussjoni tagħna lis segretarjat u l-gruppi dak li ma jistgħux jiġu għada għandhom għall-inqas jaraw ir-rapport mill laqa Issa fiżem il-Kummissjoni Ewropea is-Sinjura Marian Gruben. Grazzi. min tal kummissjoni nirringrazzja r rapporter Sinjura Mizzi Ar-rapport eh, tajjeb tagħha, il-maġġoranza tal-emendi proposti se jkunu bażi tajba għal titjib ulterjuri tat-tekst fin-negozjati mal-koleġislatur suġġetti għal xi terqim l-emmolaw. Jena xtaqt insemmi żewġ punti li għedina ħasbuna viżavi l-emendi proposti l ewwel nedbra b'tama tneħħija tal-proċedura għal reġistrazzjoni ġenerali tal-attività kummerċjali hemmhekk naħseb li dan jista' innaqqas mill-element għall komunità tan negozju din ila titloba ħafna din l-inizjattiva fl-abbozz ta' din il-proċedura kif insibuha fan numru 2 it-twaqqif ta' kumpanija bħal entità legali diġà eskluża għaliex Il-ħsieb tagħna huwa li jkollna pakkett ulterjuri ta' proposti aktar tard din is-sena jew forsi sena d-dieħla taħt id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-kumpanniji li jitrattaw id-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri f'dak il-qasam, però dan il-pakkett mhux se jindirizza eh, l-indipendenza tas sole traders, eh, l-entitajiet legali, etc. U importanti li nkopru dawn il-proċeduri wkoll anke għaliex aħna diġà provajna niddiġitalizzaw dawn il- proċeduri però l-interpretazzjoni li ħafna stati membri taw tad dispożizzjonijiet fis Services Directive huwa li dawn jitrattaw biss reġistrazzjoni ta' attivitajiet speċifiċi però mhux attività ehm, kummerċjali in ġenerali. Din il-lakuna rridu nalquwa u bitneħħija tal-proċedura mill-annes se jkunna sitwazzjoni fejn minn banda Services Directive ma' tkopriċ reġistrazzjoni sħiħa tal-attività ġenerali kummerċjali mill-banda l-oħra il-liġi tal-kumpanniji dak il-pakket se jindirizza biss ir-reġistrazzjoni ta' kumpanniji bħala entità legali. Soul traders u sħubijiet xorta waħda sejja jaqgħu bejn dawn iż-żewġ elementi u din qed tkun ħasra. T-tieni element li taqt insemmi huwa li aħna naqblu bi sħiħ ma tħassib tiegħek marbut mal-ħarsien tad-dejta u l-prinċipju once only Rajna rakkomandazzjoni tal-DPS ukoll u kontenti li l-DPS e japprova l approċċ tal- once only. Mil-banda l-oħra rridu noqogħdu attenti li l-once only ma jkunx biss jitratta l-iskambju ta' data personali, irrid ikopri wkoll l-iskambju ta' data non personali. Importanti ħafna l-kumpaniji dan fil-waqt li rridu nissalvagwardjaw eh, ħarsin tad data il-dispożizzjoni twansawm li ma rridux ikunu abbinati biss mad-data personali xorta waħda jrid ikun hemm reġim xej differenti biex wieħed juża il soluzzjoni teknika wansawn li għal dejta li mhix personali u li għalija forsi e, huma applikabbli elementi oħrajn fl-istati membri. Imbagħad, għandna wkoll xi problemi marbutin mal-komplikazzjonijiet tekniċi Però dawn huma minuri jistgħu jiġu solvuti permezz tal-abbozzar xtaqt insemmi punti ieħor marbut mal-kwistjoni lingwistika. Aħ, raġuni għalfejn aħna nitolbu l-istati membri biex jagħtu informazzjoni f'lingwa addizzjonali hija appuntu biex nagħmlu aktar aċċessabbli għall-utenti trasconfinali. Hemmhekk xtaqt ukoll insemmi li hemm finanzjament Ewropew maħsub biex jgħin lill pajjiżi biex jagħmlu din it-traduzzjoni fil-lingwa mifhuma minn utenti trasconfinali. Dan jista' jgħin l-Istati membri biex jagħmlu dawn it-traduzzjonijiet. Imbagħad finalment il-Kummissjoni ovvjament ħerqana li niżżomm mal-livell ta' ambizzjoni tal-proposta u dan huwa marbut ukoll mal-implementazzjoni u żmien tagħha. Min-naħa tal-Istati Membri, aħna nixtiequ li nżommu proposta realistika però ambizzjuża wkoll anki viżavi it-tempistika. Grazzi. Grazzi ħafna. Marlene, forsi tixtieq titkellem terġa' twieġeb bħala rapporter. Iva. Grazzi ħafna, ovvjament. Ħafna punti importanti eh, ġew msemmija. Il-punti komuni li tsemmew dwar it-tneħħija tal-company establishment il-ħsieb hemmhekk ma kienx li nidduplikaw dak li l-Kummissjoni eventwalment tagħmel. Il-Kummissjoni ċarat xi punti brabta ma' dan ovvjament. Il-problema tal-lingwa wkoll ġiet insemmija minn xi kelliema wkoll il-kwistjoni ta' preżenza fiżika wkoll xi ħaġa li semmiet. Dan f'ċirkostanzi eċċezzjonali rrid insibu mezz kif ma nitfawx kollox keffa waħda u mbagħad l-istati membri jaraw x'jagħmlu. Jippruvaw niċsu l-prinċipju, però rridu nirrikonoxxu li hemm ċerti każijiet fejn il-preżenza fiżika hija meħtieġa. Bażikament, ħafna punti importanti ġew msemmija insomma. Se jkunu diskussi fil laqgħa tax-shadows u nistanna bil-ħerqa li ninkludi proposti kemm nista' minn tagħkom għaliex fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jixtieq li dan ir-rapport ikun user friendly, validu għaliex jekk le jispiċċa biex ikun ħela ta' ħin. U mhux sewwa dan ħafna programmi ġew preżentati però mhumiex user friendly jew il-konsumatur kollu jieqaf triq għax m'hemm soluzzjonijiet, aħna mhux hekk nixtiequ b'dan ir-rapport, ġifieri se ninkludi kemm jista' jkun minn dawn il-proposti. u mbagħad nistenna bil-ħerqa biex naħdem max-shadows. Grazzi ħafna, Marlene, u grazzi lix shadows kollha Infakrukom li 28 ta' novembru it-tlieta f'nofsinhar hemm id-deadline għal preżentazzjoni ta' emendi. u mbagħad il-konsiderazzjoni tal ta' dawn l-emendi tkun 22 jew 23 ta' jannar f'dan il-kumitat. Ġifieri jekk għandkom emendi jekk għandkom punti oħrajn Il-laqgħa li jmiss se tkun nhar it-tlieta 4 ta' Diċembru. Mit-tlieta sa' 6 ta' flaxija. Inselmilkom.